rċevejt fisem il-gruppi FDD, e NL u il-membri mhux affiljati it-talbiet għal dawn in-nomni. L-Onorevoli Mirej no Flok Amerik Xuprot bħala membru tad delegazzjoni parlamentari tal-ugwaljanzi tal-ACP. L-Onorevoli Danilo Scalancini għal delegazzjoni dwar il-kummerċ u l-istess komitat l-Onorevoli Giancarlo Scotta bħala membru tal-Libertajiet Ċivili, Ġustizzja Affarijiet Interni tad-Delegazzjoni wkoll f'relazzjonijiet mal-Iraq. L-Onorevoli Dobromir Sosnes flok eh, korvi Mika bħala membru tal-Kumitat f'relazzjonijiet maċ-Ċina l-Onorevoli Jim Carver flok Ġoprod fuq libertajiet tal-bniedem. Għawn oġġezzjonijiet dawn il-nom minn